Issa ngħaddu għall-aġenda li jmiss u għandna d dikrazzjoni tal-President tal-Kummissjoni dwar il-governanza ekonomika fl-Unjoni Ewropea u fi żona tal-Euro u s sorveljanza tal-budgets nazzjonali. Għalhekk ngħaddi l-mikrofonu lil nilqa qalb il-President Barroso u nistinnu biex jagħmel l-istqarrija tiegħu. Għandek l-awtorità biex titkellem, Sur President. Grazzi, Sur President, Sur President Sinjuri, il-governanza ekonomika hija sfida kbira għall-Unjoni tagħna. Meta l-President Delor kien qal li hemm bżonn ta' koordinament mill-qiegħ tal-politiċi ekonomiċi mill-1983 ħafna stati membri kienu qalu li ma rridux din u din dan il-punt reġat għajjem rapport fl-10 anniversarju fl-2008 laqqas ma konna ħafna li qbilna miegħu. Jiena xorta għat li kien hemm bżonn li jkun hemm tweġiba għal din il-kwistjoni ta' governanza ekonomika waqt il-mandat tagħna u aħna tkellimna dwar dan madwar sena ilu Il-Kummissarju Olli Ren u kol tkellem dwar dan flimkien ma'kom waqt is-smieħ tiegħu. Diġà dak kif dak iż-żmien il-Kummissjoni kienet qalet illi kellha ħsieb tippreżenta proposti biex issaħħaħ il-governanza ekonomika fl-Unjoni Ewropea b'mod partikolari fiż-żona euro. Il-kriżi tatna raġun sfortunatament u l-urġenza ta' dan id-dibattitu issa kulħadd jarafa u l-kondizjonijiet issa huma xirqa sabiex nimxu lejn governanza ekonomika Ewropea kif suppost għalhekk fit-12 ta' Mejju il-Kummissjoni ħarġet bi proposti. Dawn il-proposti għajmu dibattitu fl-manki fl-imkien mal-Parlament Ewropew u għanki x-xogħol ta' Task Force mexxija mill-President tal-Kunsill Ewropew. Il-Kommissjoni hija sodisfatta bil-progress ta' dan ix-xogħol u anke bil-konsensus mill-ħoq sissa illi kien ħareċ ukoll anke waqt il-Kunsill Ewropew sabiex aħna nkomplu b'din id-dinamika, il-Kommissjoni l-erba li għaddew approvat għad ta' proposti li meta jiġu trasposti fil-inizjattivi leġislattivi jippermettulna li nkunu nistaw inwet u għom daħlu fisseħ fl-2011. Dawn il-proposti rridu neħdu passi issa fil-kontest eh, legali li għanna l-lum. Il-possibiltajiet il-ġodda li ta' jatina trattat ta' Lisbona jistaw u għandhom jintużaw bisħiħ. Aħna maċanna bżon ħin iktar xnitilfu għalix iċ-ċittadini u l-ekonomiji tagħna din jistennew għandhom bżon dawn l-inizjattivi tagħna u għalhekk għandna responsabilità l nħdu azzjoni issa. Il-krizi ekonomika ġiet l-Unjoni Ewropea f'sitwazzjoni serja ta' testijiet u l-inforzar tal-governanza ekonomika hija waħda mill-aspetti tar-rispons Ewropea għall-kriżi. Rispons jinkludi wkoll ir-riforma komprensiva tas swieq finanzjarji u wkoll proposta għal arkitettura ġdida ta' supervizjoni Ewropea kif għedda lodu ta' tjirnexxina nil-ħuftejn fil ġranet li ġejjin u jenet nitlob li nassiguraw li jkun hemm dinamika biex ix-xogħol jibda maraj fl-2011. Bekk l-Ewropa tkun fuq id-dimnet biex nimplementaw ehm, il-punti ta' 20 f'dan qasam. L-ewwel se nibdew permezz tal-programm tal-Greċja mbagħad permezz tal-mekkaniżmi tal-żona euro kollha kemm u wkoll programm għal kabir u iktar impjiegi li ser jiġu inklużi fl-istrateġija tal-2020. Ir-risposta tagħna għall-kriżi hija waħda olistika aħna nistabilizzaw, nikkonsolidaw u nimmodernizzaw. Aħna qed nippreparaw l-ekonomija tas-suq eh, eh, soċjali tagħna, għaċ-ċittadini tagħna, ħan nifokka fuq il-governanza. E, fil-passat aħna konċentrajna fuq il-governanza ekonomika u biex naraw jekk dawn mhix ugwali fuq il-pressjonijiet li hemm fuq il-stabilità fiskali tagħna. Aħna għandna dispożizzjonijiet li jippermettulna naġixxu għan l-istituzzjonijiet ukoll. Aħna niffaċċjaw ir-riskju u aħna wkoll irnexxinna nirreżistu dan ir-riskju. Issa aħna qed nimlew il-vojt u qed nippruvaw naraw kif nipprevjem dawn il-riskju fil-futur. Jien ukoll nitlob lil dan il-Parlament dwar l-idejat tal-komunikat tal komissjoni fit-12 ta' Mejju. Mbagħad kien hemm il-komunikat ta' 30 ta' Ġunju. Issa aħna qed nimxu iktar il qudiem u l-Kummissjoni qed tipprova sottometti proposti leġislattivi f'Settembru. Qabel ma nidħol fid-dettall ta' dawn il-kwistjonijiet, ser nitkellem dwar il-benefiċċji ta' dawn il-proċessi flimkien bix-xogħol mal-Kunsill Ewropew, u task Force ta' President tal-Kunsill Ewropew u deliberazzjonijiet ta' dan il-Parlament. Dan ix-xogħol hemm biex ikun hemm momentum tajjeb Ewropew u nispera li dan fil-futur jillifretti f'konsiderazzjoni maġla tal-proposti leġislattivi. L-approċċ tagħna għall governanza ekonomika hija li jkollna regoli li huma komprensivi u effiċenti it-trattat preżenti jatina lok għal dan u jiena konvint li l-metodu tal-komunità għal darba oħra serje jatina ir-risposti meħtieġa. Aħna nabżon reġim ta' sorveljanza b'saħħtu iktar, ġifiri iktar wiesa li kopri kwistjonijiet u politiċi, makroekonomiċi, budgetari u strutturali kull stat membru għandu il-partikolaritet tiegħu u hemm reġim ukoll li jirrifletti l-interdipendenza li tant hija importanti għall-ekonomija Ewropea. Dan xi fisser. L-ewwel nett għandna bżonn ta' iktar koordinament Per eżempju, is-semester Ewropew dan ser iżid trasparenza ekonomika u iżid l privzek tante fost l-Istati membri. Jekk l-Istati membri kommettu li għal dawn il-programmi ta' stabilità u ta' riforma nazzjonali b'mod simultanju, għandna ikonna approċ tajjeb. Din perspettiva Ewropea ser tkun xaġa importanti ħafna l-Istati membri waqt li huma jkunu qed jippjanaw, jiddiskutu u jadottaw il-budget nazzjonali tagħhom skont proċeduri kostituzzjonali nazzjonali tagħhom. Ukoll għandna bżonn ta' kredibilità li tkun li tiġi permess ta' ktar infurtar. Dan ifisser li jkun hemm inċentivi eh, taħlita iktar effettiva ta' azzjonijiet preventivi u wkoll ta' karzjoni. Dan m'għandux biss ikun fi rigward tal kriterji ta' deficit ukoll dwar id-dejn. Dan għandu jkun ftehim li jkun b'saħħtu u jiġi rispettat. L-iktar sanzjonijiet importanti għandhom joffru inċentiv biex jiġu segwiti dawn ir-regoli. Iżda biex nagħmlu hekk irid ikun hemm regoli b'saħħithom biżejjed. Irid inkun ċar dwar dan. Aħna irridu sistema stringenti iktar iżda mhux se jekk u jekk ma jkollniex hekk mhux ser ikollna kredibilità. Jekk l-istati membri mhux ser irrispettaw ir-regoli huma jridu jkunu lesti li jsofru l-konsegwenzi. Dan ifisser li sanzjonijiet għandhom jiġu infasla biex japplikaw għall-istati membri kollha bl-istess mod il-Parlament jista' jassigura ruħu li l-Kummissjoni ser tagħmel dak kollu li tista' biex tassigura li dan iksir kif qed ngħidu. Fi rigward tas-sanzjonijiet finanzjarji, aħna nipproponi li nibbażawhom fuq eh, fix iktar wiesa tal-budget ħafna iktar minn qabel. Ġifieri l-istati membri fil-futur jridu se jkollhom jiffaċċjaw ir-riskju li tilfu l-flus mill-budget il-ġdid f'każ li huma ma jirrispettawx ir-regoli fiskali. L-applikazzjoni ta' dawn ir-regoli ukoll se tkun kważi awtomatika fir-rigward tal-patt eh, ta' kabir stabilita' Aħna ma rridux nqabdu fin-nasba li ndumu wis eh, nistennew sakemm li dawn jitlu fis-seħ. Irridu nieħdu azzjoni qabel ma l-sitwazzjoni tkun gravi wis. Aħjar niprevjenu milli nieħdu azzjoni korrettiva iktar tard. Waħda mill ġufijiet eh, hija nuqqas ta' mekkaniżmi li għandna fil u aħna qed nindirizzaw dawn fil-proposti tagħna b'mod partikolari fir-rigward ta' żona għawra. Tilet punt, sorveljanza tagħna teħtieġ li kollha l-elementi kollha u l-għenin u ma tkunx ristretta biss għal politika fiskali. Aħna rajna li perspettiva daqshekk ristretta ma taħdimx Għanna rridu nifukaw fuq l-izbilanċi makroekonomiċi fost l-Istati membri, għaliex dawn l-izbilanċi idajfu iż-żona eh, euro u kol l-Unjoni Ewropea. Scoreboard tal-indikaturi ser jgħinuna biex nidentifikaw id-divergenzi li qegħdin jiżdiedu u nipproponu wkoll rimedji. Dawn ukoll għandhom jiġu komplementati permezz ta' mekkaniżmi ta' nfurzar għal dawn il rimedji Iġdi kun hemm ukoll regoli iktar stretti, iktar b'saħħithom, u jrid ikun hemm ukoll riformi, innovazzjoni u kummerċ li jgħin l-Ewropa tikber iktar u jikrew ħafna iktar xogħlijiet tal-futur. Din dan huwa lan tagħna għall-istrateġija tal-2020. Ġimatejn ilu il-Konsil għal dan u issa rridu mpoġġu dan fil-prattika biex nassigulaw li l-politiċi Ewropej jaħdmu b'mod tajjeb fejn ikun hemm tkabbir fl-Ewropa kollha. Ħames punt dwar regolamentazzjoni tas-suq eh, finanzjarja u koll il-proċessi kollha biex nadottaw riformi neċessarji mal-arkem jista' jkun. Jien nixtieq nenfasizza dan dawn ir-riformi li aħna qed nippriproponu. Dawn joffru risposta l sfidi tagħna, ġifieri l isfidi li għandha il-munita tagħna unika wkoll l-impatt fuq il-swieq finanzjari globali. Issa wasal iż-żmien li l-Unjoni Ekonomika u Monetarja jkollha l odda li għandha bżonn biex taħdem b'mod tajjeb u tassigura l kredibilità tagħha. Hawnhekk qed nitkellmu dwar il-futur tal-ewro u wkoll il-futur tal-proġett Ewropew tagħna. Biex dan kollu jkun possibbli aħna rridu nuru li is-sitwazzjoni imbidlet u l-governanza ekonomika tagħna hija issa waħda differenti. U ser twassal għal differenza. Dan kollox se jgħinu biex ikonna riformi strutturali, governanza ġo Unjoni Ekonomika u Monetarja din is-sistema sertejn għal l-anijiet komuni kollha tagħna. il Fondi strutturali sorveljanza tal baġit u riformi li qed nippjanaw għall-istrateġija tal-2020. Din hija strateġija għal l-Unjoni. Din mhijiex biss żieda ta' strateġija differenti, iżda hija strateġija ta' vera ekonomika għall-Ewropa aħna jista' jkollna strateġija ekonomika Ewropea biss jekk ikollna sistema ekonomika ta' governanza tajba. Iżda, is-sistema tal-inċentivi u sanzjonijiet għandha tirrifletti responsabilitajiet speċjali tal-Istati membri li diġà adottaw il-munita unika u wkoll li qegħdin isegwu il-qafas legali. Dawn l-Istati membri jaqsmu bejnietom l-euro u mhux ser ikun aċċettabbli li xi pajjiż li ma jġibx ruħu sewwa jirriskja il-futur ta' pajjiżi oħrajn. Irnoqodu attenti li kunem konsistenza ekonomika fl-Unjoni Ewropea kollha u fl-istess ħin nippreservaw l-ispeċifitajiet ta' dawk l-istati membri li qegħdin fiż-żona euro u fl-istess ħin nirrispettaw dawk li għadhom ma daħlux fiż-żona euro. Il-sitwazzjoni preżenti teħtieġ li kunem iktar ambizzjoni. Proposti tal-Kummissjoni ehm, baħtu messaġġi ċari għal daqstant u importanti ħafna li tliet istituzzjonijiet tagħna jaħdmu b'mod konsistenti fi spiritu ta' kooperazzjoni biex jiffinalizzaw u jtejbu dawn il-proposti biktar fiduċja fil-futur komuni tagħna. U importanti li l-imsieħba kollha tagħna jifmu li aħna lesti li nagħmlu dak kollu li huwa meħtieġ biex niddefendu l-ewro u l-istabilità tal-munita unika tagħna aħna rridu nużaw id-dritt tal-inizjattiva biex intejbu l-interessi tal-ċittadini u tal-Ewropa u importanti ħafna li nagħmlu dan u aħna konvinti li dawn il-proposti huma l-aħjar eh, soluzzjoni għall-Ewropa. Grazzi. Dziękuję, e, panie przewodniczący, za... Grazie ħafna, President. ...w tej sprawie bdejt diskussjoni bid-diskors tiegħek issa ngħaddi il-mikrofonu fisem il-PPE is-Sur Vartman Kol. Grazzi ħafna. President, il-President Barroso, il-Komissarju Ren, il-proposti ta'kom huma importanti huma kontribut importanti biex insaħħu il-governanza ekonomika fl-Unjoni Ewropea. Intkom għandkom id-dritt ta' l-inizjattiva minn ma tistennew l kunsill ah, Il-grupp tagħna għandu eh, jaqbel mal proposta tagħkom u jeħtieġ eh, insibu illi nimxu fuq dawn il-proposti u biex ikonna impostazzjoni komunitarja u mhux ikonna xi istituzzjoni ġdida imma ir-rwol qawwija tal-Komissjoni biex iwasslu eh, dawk li għandhom jagħmlu biex ikun hemm kontroll demokratiku tal-Parlament Ewropew. Dawn huma l-ingredienti importanti skont il-proposta ta' liġi li se tippreżentaw il-Parlament Ewropew fil-bidu ta' Settembru aħna nistennew ħafna fil-dak il-semestru Ewropew, l-ekkim sejjaħ semestru Ewropej, dawn il-riformi importanti li huma ibsin kultant imma huma meħtieġa fl-Istati membri biex jagħtu iktar qawwa li l-om stess biex joħolqu postijiet ta' xogħol u eh, jekk iċ-ċittadini jkunu jistgħu jgħixu aħjar. Jeħtiex nimxu l-qoddim bil-patta kabbir u tal- E, u bil stazzjonijiet komuni li jistaw jeżistu jista jkollna strumenti importanti u ħafna jiddependi minn din il-lodot li jkollna qoddimna nistaw nassiguraw illi xi ħadd mit-tim tagħna Olandiż tkellem u qal jeħtieġ ikun hemm fatti u mhux paroli biss u dan huwa meħtieġ għal Parlament Ewropew biex nistgħu nagħtu iktar qawwa lill governanza tal-Unjoni Ewropea. U bekk huwa importanti li jkollna l-leġiżlazzjoni biex nikkontrollaw il-finanzi ta' kull pajjiż membru. Bħalissa kollox għandu jiddependi u jiġi mibdur fazzjonijiet biex kolħat ikollu l-kompetenza tiegħu biex jista' jimxi l mill-ewwel ta' jannar li ġej f'dan il-qasam u għalhekk il-Kunsill naraw jekk se jagħmel dak li huwa meħtieġ skont il-promessa il tiegħu, skont il-weda tiegħu imma nirrepeti l-ekofin nispera jesta jasal għal ftehim dwar dan u nispera illi javviċina il lejn il-pożizzjoni tal-Parlament dak li għandu xaqsam mal-poteri ta' dan il-kontrolli ġodda ta' vigilanza u dan huwa fl-interess ta' ċittadini biex ikun hemm iktar tranquillità fuq il-swieq finanzjari u biex bekk nistgħu nħarsu bil-fiduċja lejn il-futur. Grazzi ħafna. Issa nitlob l onorevole Hughes biex jitkellem fissem l-SND. Grazzi ħafna, President naraw illi din l-istabilità ma tistax tkun maqsuma mill-tkabbir u livelli għolja ta' postijiet ta' xogħol. Jekk għandna nuqqas ta' tkabbir u l-qat dejjem jizdiet, naf illi l-President Barroso inti ma tantx temmen illi hemm ħafna nuqqas ta' postijiet ta' xogħol u mid-dera aħna mixin fuq dan fid-din it-triq. Mid-dera qed nitilfu il-punt prinċipali dwar dan. Jeħtieġ li naraw il-politika ekonomika u l-governanza tagħha biex naslu għal politika u aġenda ta' politika illi hemm responsabilità maquda u ikunem u kol e, bilanċ soċjali f'da kollu. U jekk nistgħu naħaddu l qudiem f'dan il-qasam il-koordinazzjoni tal-governanza ekonomika jeħtieġ twassal għal solidarjetà fl-Ewropa kollha u barra minn hekk ikun hemm aġenda ta' austerità illi ma jagħmilx tant sens ekonomikament. Irridu nimxu wkoll b'aġenda politika u konsolidizzazzjoni fiskali u llum għandna aġenda biex innaqsu id-deficits u fl-istess ħin qed innaqsu l-postijiet tax-xogħol. Jeħtieġ ikun hemm finanzjament ġust pubbliku u kol ikun hemm tħul mit-taxxi u wkoll sorsi oħra ta' tħul. U jeħtieġ ukoll ikun u ukoll proċessi min-naħa tal kommissjoni kif nistgħu inwarbu il-pis tat-taxxi fuq u il taxxi fuq ix-xogħol jgħol wis u għalhekk qed tagħti ħafna tassib u problemi. Jeħtieġ ikun hemm inċentivi pożittivi pjuttost milli sanzjonijiet u eh, inċentivi negattivi jinispera illi inti tarġa tikkonsidra biex ikollok u kol proposti iktar solidi ta' proposti għal dan il-qasam. Grazzi ħafna. Issa nitlob lill-President tal-Alde il surgi Verhofstadt. l ewel net, Sur President, jina uh, eh, sodisfat bil-prezentazzjoni ta' dan il-pakket mill-President tal kommissjoni u jekk nista' nagħti opinjoni naħseb illi malar kemm jista' jkun għabbażi tal-inizjattivi jena ngħidilkom eh, preżentawhom preżentawhom lil kunsill u preżentawhom ukoll fil-Parlament Ewropew. Għaliex dan eh, dan din dik hija il-Kummissjoni għandha l-inizjattiva u jiena nawguralkom kull suċċess lilkom u lill-grupp ta' ħidma imma hija l-Kummissjoni li trid tieħu l-inizjattiva responsabilità li tippreżenta din il-proposta qudiem l-istituzzjonijiet differenti madanakollu f'dan il-pakkett għatanni mistoqsijiet dwaru l-ewwel waħda. Min se jmexxija din il-governanza ekonomika l-Istati Membri, il-Kunsill, jew inkella l-istituzzjonijiet komunitarji ġifiri l-Bank Ċentrali Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea għal-Parlament Ewropew għacċar irridu jkunu l-istituzzjonijiet komunitarji għaliex l-istati membri ma jistawx jamlu kontroll fuqhom infushom xaġan possibli damma ma rnexxin nix namluħ fil-modi u laqqa sista se jiġri. Sanzjonijiet iva imma mhux sanzjonijiet biss fil-patta stabilità għaliex kif inti Dan huwa biss aspett wieħed tal-politika. Hemm bżonn ukoll li fuq livell tal-kompetittività, fuq livell tal-riformi strutturali, fuq livell tal-ekonomija Ewropea ikun hemm sanzjonijiet illi jridu ikunu maħsuba jridu jkunu hemmhekk U ċerti stati membri edin jajdu li jemżon li kunnem sanzjonijiet fil paket ta' stabilita ma meta nitkellmu dwar sanzjonijiet fuq livell tal-Europa 2020. Eh, eh, allura jgħodu naqra lura jajdu jew wieħed jew liħor jekk se jkun hemm sanzjonijiet dan iridu japplikaw floqsma kollha. Tielet kumment li rrid nagħmel Irridu naħsbu kol sur President tal-Kommissjoni dwar strateġija ta' tkabbir ekonomiku. Aħna ma nistawx biss noqdu najdu sen naqsu id-deficit Iva, jena u kol bħala ex-ministru tal-budget irrit innaqqas il-deficit imma fl-imkien ma dan emżon ta' politika ta' tkabbir ekonomika u l-unika istituzzjoni li tista' tagħmel dan hija l-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea għanda il-saxħa li tamel il-self, għanda proġetti ta' eh, infrastruttura pan-Ewropea li tant għanna bżonna kif ħareġ mir rapport ta' Surmonti u għalek u hija f'din id-direzzjoni li u koll il-Kommissjoni tittamel il-proposti mux biss fir rigward ta' tnaqqis tal-budget, iva, bżonna li naqsu t naqis tal-deficit. Imma hemm bżonn ukoll flimkien ma' dan strateġija ta' tkabbir ekonomika sabiex ma naqgħux fin-nazba ta' staġnar ekonomiku kif ġara fil-Ġappun għal bosta snin. Rabba. punt li rritnamel, nagħmel jiena kontent li la tittieħed Eh, deċiżjoni tieħdet irridu nagħmluha pubblika dan missu sar sena ilu għaliex huwa l-uniku mod kif aħna se nibdew nerġaw natu ehm, kreditu bat dwar il-supervizjoni finanzjarja jew nkunu ċari mhux se jkun hemm ebda qbil mal-Parlament jekk il-Kunsill u l-Istati membri ma jirrispettawx il-fatt hija hija l-Awtorità Ewropea li għandha l-aħħar kelma jekk jinqalaw eh, xi tilwim u nittama li eh, din kienet propju il-bazi il bazi tal tal-Komissjoni l-istati membri għadhom ma femmux dan u wasal iż-żmien li l-istati membri aċċettaw dan ikella mhux se jkun hemm hmm, Grazzi President. Inti eh, tkellim ta' xej fitul iktar mill suppost, allura nitolbok illi ma ta' sekk. Għalhekk issa imiss eh, is-Sur Gigold fisem il-Grupp tal-ħodor. Grazzi, President, bil-komunikat li għadek kif għattinna, l-istarrija li tajt jgħatis li il-kollegi kunu iktar kawti forsi edin f'sitwazzjoni diffiċli ħafna u m'għandniex nimxu dim bis-sitwazzjoni kif dejjem imxejn qabel li pereżempju dawk tal-lemin jgħidu li jeħtieġ innaqsu d-deficit u, u dawk tax-xellu kif fokaw iktar fuq ir-riski tal-awsterità. Jekk nimxu fuq din il-linja mhux se naslu mkien. Jekk inħarsu lejn il-proposta b'attenzjoni naraw daqsxejn li hemm progress importanti f'dawn il-proposti f'dak li għandu xaqsam mal-koordinament tal-budgets ngħidu li l-izbilanċ jeħtieġ li jkunu msemmija b'ċaru tont qabel dan ma kienx possibbli u dan huwa ċar sinjal ċar ta' progress. U ħaġa tajba li jkun hemm sanzjonijiet jekk ma tajjeb l-Istati membri. U fl-istess ħin E din il-proposta għandha ċerti punti li mhumiex ċari biżejjed u għalhekk jidher li li m'għandniex nippermettulhom kemm għalina u kemm għaċ-ċittadini tagħna. Ovvjament jeħtieġ li jkun hemm il-governanza ekonomika u jeħtieġ nitkellmu dwar it-taxxi it tax havens, hemm ħafna partijiet tal-ekonomija li m'għandhomx taxxi fuqhom u wkoll hemm kompetizzjoni fit-taxxi, fit-tassazzjoni. Dawn m'għandhomx jimxu l-qoddim u jeħtieġ nisemmuhom f'sarija bħal din it-tieni punt, mhux biżejjed li jkollna politika tal-budget li jkunu koordinata bil-mod kif għadu kif semma il-President dana jista jimxi li jkun antiċikliku u dan mhux sistema biex nevitaw il-kriżi. Mhux biżejjed li ngħidu pubblikament illi meta għandna l-isbilanċ jeħtieġ illi il-pajjiżi li għandhom deficit u oħrajn li għandhom żejjed u l żewġ naħat għandhom jikkontribixxu, ma dan ma jaslux biex jgħidu mod ċar sissa. Għandna problemi dwar il-prezzijiet tal-proprjetà. Din ukoll ma semmitx direttament U għalhekk dak li rrid ngħid huwa jeħtieġ li nkunu onesti u nuru eh, nwarbu minnaħa eh, f'naħa waħda l-ideoloġiji u nħarsu lejn il-kriżi b'mod iktar oġġettiv u minnar ma nħarsu lejhom bil-lenti tal-politika eh, partiġjana tagħna u għalhekk jeħtieġ nimxu l-qoddim u nsibu soluzzjonijiet għal dawn l affarijiet. Grazzi. Issa is-Sinjura Kay Swinburne. Grazzi, President. Il-governanza ekonomika, il-ġestjoni il tal-kriżijiet minn frontiera l-oħra dawn huma kollha zoni li jeħtieġ nassiguraw li kuna struttura għawija u kemm jista' jkun malajr. U biex nassiguraw li nistaw ikonna setta regoli komuni u jekk l-istati membri jimxu l-qoddimi fuq skont dawn regolamenti u jeħtieġ naslu għal qbil konsensuali biex nimxu l-qoddim permezz tal-27 pajis membru kollha kemm huma u jimxu skont dawn ir-regolamenti. U fl-istess ħin l-istituzzjoni m'għandhomx ikunu politiċi, ikunu bbażati fuq il-mertu u fuq il-kapaċitajiet fuq kollox u jeħtiex nibatu sinjal ċar ħafna illi dawn il-proċeduri ġodda ta' awtoritajiet ta' supervizjoni huma meħtieġa u jistgħu jgħinu biex il-kostituenti tagħna biex ntejbu l-ekonomija tal-pajjiżi tagħna. Jeħtieġ li jkollna miżuri qawwija u solidi biex bekk nevittaw dawn il-vojt eh, tar regolamenti li jeżistu bħalissa u biex bekk ikonna servizzi finanzjari kollha kemm huma illi jimxu tajjeb. U Naturalment rajna li il-forma li għandhom l-Stati Uniti hija aktar qoddim, dejjem ma naqbilx maħħajjina, jidir li illi fil-ġranet u s-simat li ġejjin se jkollna sistema ta' respons Ewropea illi nista' tinbiddel u den il-board jist la darba tkun fil-post tista' ttejn is-sitwazzjoni komuni u bekk tista' tejjeb ukoll kif jiffunzjona s-suq uniku u hekk nimxu skonda l-aġenda jeħtieġ nassiguraw illi jkun hemm awtoritajiet stabiliti illi jimxu fl-imkien id fit mal korpi li jeżistu f'kull pajjiż biex ikun hemm l-aħjar supervizjoni u biex naslu għal riżultati tajbin. U għalhekk nati eh, nirrakkomanda li l-Kummissjoni timxil qudiem fuq dawn il-proposti u jkollhem metodi differenti biex nistgħu nassiguraw illi sistema finanzjarji tkun iktar sikura u tgħin lill-ekonomija. Grazzi ħafna. Issa il-kollega Lothar Biski. Grazzi, President wara li l-Kummissjoni f'dawn l-aħħar ġimgħat ippreżentatruha biex issalva l-euro u l-istrateġija tal-2020 biex nipprevjenu il-kriżijiet biex issalva l-banek u biex iddaħħal ukoll eh, tuħ il budgets eh, għal skopijiet soċjali issa qed nippruvaw naraw kif nistgħu nkabru l-patt stabilitu eh, tkabbir u ekonomiku. Kif naraw aħna dan il-pat qed jimxi fil-direzzjoni opposta. Hemm xi gruppi li ma jridux jibidlu sustanza dan il pat u jixtiequ jippreferu illi jagħtu iktar sanzjonijiet. Il-Kummissjoni u l-Kunsill qed jitolbu iktar kontroll u iktar eh, kastigi għal dawk li maħadmux eh, tajjeb. U dana naraw il-dina maħadmiċ qabel. U għalek l-ar kastik li jistajnata għatma eh, ġew accettati mill-Kommissjoni. Is-swi finanzjari u, regolament għal dan is-swi jeħtieġ li jkun regolat kemm jista' jkun malajr u bħalissa il-Kunsill jeħtieġ li jimxi l qoddim u il-problemi ta' dan il-patt mhumiex biss il-nuqqas fih li jkun hemm riforma tad deficit u il-lan ta' Maastricht ta' 3% skont kif stabilit Maastricht imma u koll fisser li kun hemm inqas tkabbir u tkabbir jiġi maħnuq fiż-żona euro. Jeħtieġ li nwarbu l-sbilanċi li jeżistu fl-Unjoni Ewropea u jeħtieġ ndaħlu wkoll il pajjiżi iktar qawwija iktar b'saħħithom jistgħu iwarbu l-istrateġiji aggressivi ta' esportazzjoni u dawn il-pajjiżi jeħtieġ jagħmlu ħafna iżjed biex jagħtu iktar qawwa lis-suq intern u bekk jinkoraġixxu it tkabbir U bekk ikun hemm dawn il-kriterji rigward il-nuqqas ta' il-qat u il-faqar jeħtieġ li konna riforma assoluta ta' dan il-patt. Grazzi ħafna, is-Sur Godfrey Bloom, Sur President, Kommissari, fis-sessjoni ta' qabel inti kellek titla u ma smajċ il-diskors għaqli tiegħi u nis gost li għatillu maċina għandi diskors għaqli ieħor x'najt. Jidispeċina ħafna li kultant, imma kultant naħseb illi huwa kollu tortakom li naslu għal dan. L-esperiment eh, tal-munita unika dina kienet esperiment dejjem u diġa fil-disanijiet, diġa semmejt kem kien zbaljat u wara dan iż-żmien kollu iktar minn 10 snin ġa juri li kelli raġun u kien zbaljat ukoll skont ir-regolamenti li stabilitu intkom stess. Meta ddaħħaltuh intom aċċattu il-ktib tar-regolamenti u warrabtuh u armejtuh dan il-ktib tar-regolamenti u daħħaltu din l ekonomija fiż-żona euro u daħħaltu koll il-Greċja illi kienet se iżżid il-mewt ta' malajr li kienet sasal għall-euro. U dina ma daħliċ fl ħar minuta, dejjem kienet miktuba ċaru tont fuq il-ħwetan. U issa biss skoprejna illi il-Greċja kienet eh, bankrupt. Jina diġa kont et eh, dak iż-żmien kont Londra u konna nixtru bonds minn Greċja u wkoll konna skoprejna dan kollu qabel ma bdiet it-tiġrija. U bekk daħlu il-banek tagħna f'problemi serju kienu qed jitlu f'dan il-junk debt u għalhekk dawn ir-ratings kienu ma jiswew xej. Set jagħmlu il-banek ċentrali bħalissa qed jixtru il-suq sekondarju qed jixtru bonds li jsejħu junk li huma ma jiswew xej u għanna kif nerġaw nitlu f'din il taħwida kollha. Jeħtieġ nwarbu dan l-appoġġ politiku għal banek kommerċjali twarbu il-banek ċentrali li huma parti mill-problema, mhux soluzzjoni għal problema. Grazzi kollega. Issa is-Sinjura Marine Le Pen. L'Europe de la zone euro connaît un déclin économique sans précédent. Iż-żona euro, euro edha f'mument tassew ikraħ ħafna qat u l-kompetitività tagħha ton os dan il-falliment aħna eh, rajnieh propju issa f'dak li ġara f'dan il-kriżi li qed tolqot il-Spanja, l-Greċja, l-Italja, l-Portugal. L-ewwel kien hemm il-konverġenza u l-armonizzazzjoni tal-pajjiżi Ewropej u issa aħna mixin lejn id-diżastru. U ir-responsabilità ta' dan kollu hija tiegħek għaliex il-politika monetarja unika uniformi permezz tagħha intom saħaħtu l-ispekulazzjoni u djufija ta' ċertu ekonomiji. Kif Spanja li fl-2007 kella diġà deficit illum edha tkompli Tere, Issem il-kriżi ġdida fis-subcrime bħala tweġiba waħda inti issa qed tipproponi illi tkompli mixi fit-triq żbaljata billi tkompli zit il-kontroll tal-Unjoni Ewropea fuq il-budgets nazzjonali u billi qegħdin timponu miżuri ta' austerità li qatt ma rajna bħalhom. Uh, Mr. President. Sir President għal darboħra nistiednek tagħmel l-aħħar kummenti. Grazzi ħafna, se nipprova nwieġeb għal xuħut mill-mistoqsijiet li saruli, Sinjura Vertman Cole, aħna nħossu illi dan kollu se jkompli saħħa il-kredibilità tagħna. Aħna nemnu li il-Parlament irid ikun involut mill-qrib ma' dawn l-isforzi kollha li qegħdin isiru waqt l-aħħar Kunsill Ewropew fej il-President Busek kien preżenti wkoll Jiena għat illi il-Parlament Ewropew irrit jinżam informat dwar il-progress kollu irrit ikun jaf kif eh, mixin diskussjonijiet fuq il-governanza ekonomika fl-Ewropa. Xuhut minnkom għattu għamiltu proposti li huma tajbin, imma dak li qed nipproponu aħna jinkludi u jindirizza tħassib tagħkom aħna qegħdin ngħidu li l-patt ta' stabilità u tkabbir mhuwiex kollox u aħna qegħdin norbtu l-analiżi tal-implementazzjoni tal miżuri fil-kontest tal-patt ta' stabilità u tkabbir ma' l-sbilanċi makroekonomiċi bil-divergenzi fil-paraguni li jem, għalek dak li aħna għedin niproponu huwa approċ olistiku sħiħ li ma jispis l-aspetti makroekonomiċi imma jaħseb ukoll dwar it-kabbir kif għal Giverhofstadt l-innovazzjoni, riformi dan huwa propju il-għan tagħna eh, li rridu nilħu permezz ta' eh, Strateġija Ewropa 2020. Aħna issa qegħdin naħdmu fuq is-suq intern u għabbażi tar-rapport li preżenta Mario Monti rapport li tlabtu jena biex xeħejjieħ il-issa il-Komissarju Barnier se joħroġ bi proposti importanti ħafna għat dwar is-suq uniku biex nindirizzaw din il-kwistjoni. Ġifiri, aħna mux biss rridu għedin najdu rridu noqdu attenti f'da kollu li għandu xaqsam għal makroekonomija. Aħna għedin naraw xmar ħażin imma il-prudenza mhux biss tkun fuq livell makroekonomiku, imma irridu noqogħdu attenti wkoll għat kabbir u għall-aġenda ta' riforma dak li għandna hawnhekk issa hija għall-ewwel darba għandna approċċ iktar sħiħ, iktar komprehensiv qed nippruvaw naħsbu u nieħdu nagħtu kont tal-aspetti kollha meta jiena preżentajt l-Istrateġija Ewropea l-2020 kien hemm xi li qalu le ma tistax torbod dan kollu mal-patt ta' stabilità u tkabbira x'għandhom nejn iddajfu. Imma naħseb illi issa kulħadd jaqbel illi jagħmel iktar sens issa illi nitkellmu dwar restrizzjonijiet makroekonomiċi mbagħad ma nitkellmux dwar ir-riforma strutturali u li ma nitkellmux laqqas dwar il-kompetittività. Għalhekk jiena ma naqbilx ma'kom meta tajdu li l-approċċ tagħna mhux bilanċjat. Fl-Ewropa 2020 kon ridna ninkludu tnaqqis tal-faqar, l-edukazzjoni u l-impjeg. Għalhekk dan huwa approċċ bilanċjat ħafna fejn aħna provajna ninkludu l-istrumenti kollha tal-politika ekonomika li għandhom dimensjoni Ewropea, dimensjoni nazzjonali u fl-istess ħin għanijiet marbutin mal-kompetittività, mal-inklużjoni soċjali u mal-edukazzjoni. Sir Verhofstadt għandek raġuni għal kommissjoni li għanda eh, dmir illi tamel il-proposti u aħna se noħorġu bil-proposti din il-riforma li għadeja bħal-issejja waħda importanti ħafna għalek u ren et eh, jimpenja ruħu bisħiħ għannom tal-Kommissjoni u għanki biex nejnu task force u importanti li jintlaħaq xi tip ta' konsensus għaliex dawn huma bidliet importanti imma ovvjament fil-moment li dan il-proposti leġislativi ġu prezentati il-Kommissjoni se tagħmel dan u eh, dan huwa l-aħjar mod kif aħna nistgħu ninkludu il-Parlament imma aħna f'dan l-approċċ komplut irridu wkoll ikun hemm sorveljanza makroekonomika permezz ta' TIF. Dan mhux biss eh, jirrigwarda sanzjonijiet għal dawk illi ma jissodisfawx il-kriterji ta' dejn u deficit, imma irridu wkoll insaħħu il-koordinazzjoni f'dak kollu li għandu x'jaqsam mal-sbilanċi makroekonomiċi. Xoħut minnkom semmejtu wkoll is-supervizjoni u għal darboħra jiena nishti infakkarkom illi il-għan tagħna jibqa illi jkollna din l awtorità l-ġdida li tkun qiegħda taħdem fil-2011. Għandna bżonn ta' din għaliex ir riforma kollha hija bbażata fuq din l-arkitettura il-presidenza trid telħaq eh, xi tip ta' ftejim u hemm konsensus qawwi jiena nirringrazzja l-Parlament għall appoġġ tiegħu imma fl-istess ħin jiena nixtieq nitlobkom biex tagħmlu sforz sabiex nilħqu ftejim sodisfaċenti fil-jiem li ġejjin jider illi eh, issa qiegħed fil-qrib u xi ħaġa li tista' ssir il-Kommissjoni għandha ħarġa dan it-test ta' kompromess u hija sodisfatta li qed issir progress issa aħna nistednu l-koleġislaturi tagħna biex ikomplu iżommu din id-dinamika. Kif qalet is-Sinjura Zimin e, e, l-Istati Uniti iva tkellmu dwar il-, e, il, il, il riformi, eccetera, ma fil-fat għadhom ma għalux ma tawx id-dettalji. Kultant aħna nasbu l-Istati Uniti għeddim mixin ħafna d-dimna, ma fil-realtà mux dejjem ikun hekk, aħna fil-fatt ix-xogħol leġislattiv tagħna se jirnexxinna uħun temmuħ qabel l-Amerikani u għandna nagħmlu dan sabiex aħna nkunu propju fuq il-linja ta' quddiem ta' kollu li għandu x'jaqsam ma' regolamentazzjoni u eh, supervizjoni finanzjarja sabiex insaħħu r-rwol tal-Ewropa f'dan il-qasam. Fl-ħarnet ċoħut minnkom tkellimtu dwar l-stress testing palma tafu l-Komissjoni għandha rwol importanti xtaqdi biex tippromovi trasparenza u tikkomunika ir-riżultati tal-stress testing li għaddej bħalissa fuq il-banek. Waqt l-aħħar Kunsill Ewropew jien għamil tappell sabiex ir-riżultati jsiru pubbliċi palma tafu din hija kompetenza nazzjonali Imma jiena sodisfatt ħafna li l-Kunsill Ewropew qabel li għandna nagħmlu hekk din id-deċiżjoni għandha serraħ moħ l-investituri billi jew tneħħilhom kull suspett li eh, mhuwiex iffondat jew inkella jsolvi l-problemi li forsi għadhom jeżistu. Eh, jiena u kol sodisfatt bil-industrija bankarja eh, Ewropea b'kemmi b'saħħitha, imma nissaw u koll nfittxu dawk il-ħoloq fil-katina li għadhom dajfa u nsaħħuhom. Il- bżonn li jkun hemm mekkaniżmi li aħna nistgħu nużawhom f'każ ta' bżonn u din ukoll għal darbohre responsabilità nazzjonali jekk l-intervent statali jkun hemm bżonn l kummissjoni se tażamina din il-possibilità fil-waqt skont ir-regoli komunitarji għall-għajnuna statali. Aħna lesti li noħorġu, anzi, il-deċizjoni li aħna ħadna e, billi noħorġu r-riżultati tal-istress test fuq il-banek intlaqat tajjeb ħafna f'Toronto u naħseb dan il-mod aħna se nkomplu nsaħħu l-fiduċja fis-sistema tagħna. Għalhekk kif qed taraw aħna qegħdin nieħdu azzjoni fuq bosta livelli jiena llum preżentajtilkom il-proposti li saru dan l-aħħar dak li għandu x'aqsam governanza ekonomika imma m'għandniex nifirdu dawn il-proposti mill-isforzi l-oħra illi qegħdin nagħmlu biex ikun hemm iktar koerenza fil-politika ekonomika tagħna biex nifmu li unjoni monetarja minar koordinazzjoni ekonomika ma tamilx sens ma triġix. U nasab li fl interess ta' ċittadini tagħna illi kunem eh, stabilità tal-Unjoni Ewropea hija ovvja hija fl-interess ta' ċittadini, fl-interess ta' zona euro u l-interess ta' dawk kollha li jridu swieq miftuħa u soċjetajiet miftuħa. Grazzi ħafna. Grazzi, Sur President, għall-approċ għall-kooperazzjoni tijak mal-Parlament Ewropew. Issa jena sena dan id-dibattitu. Issa, fuq l-agenda? Fuq l-agenda tana hemm diskussjoni